Ladies and gentlemen, good afternoon. Signori, war rosnar it-tajjer. Nishtiq nfakkarkom, anke biex tfakru l-oħrajn, illi mu miexaw, illi l-lum sanibutaw ktar tard. U minn mandux l-karta tal-vot, ma jkunx jista jivota, irridu jizguraw illi sakemm nibdew nivutaw ikollhom il-karta ma'kom. Eh, din xtaqt nfakkarkom fuqhom mill-ewwel. L-ewwel qed nadottaw l-aġenda. Hemm oġezzjonijiet għall-aġenda jekk m'hemmx l-aġenda adottata. Mela għandi xi aħbarijiet minn naħa tal-Presidenza. L-għonnet nixtieq ngħid li l-interpretazzjoni illum m'għandix bil-Kroatu bil-Gaeliku. U ħaġa oħra nixtieq ngħidilkom illi DGI Tech Innovation Service jina għarajta tle darbidi biex nifem xie e- tfisser, dawn dan il-servizzi xtiqju jisperimentaw biex jgħamlu xenari ta' realtà aumentata, augmented reality. U f'dan il-kontest se jgħamlu, se jihdu ritratti 360 grad ma' dawra kollha eh, waqt il-komitat tagħna. Nittama li jitkom fimtu xi tfisser di. F'sens politiku. <laughs> kont nipreferixxi illi il-fotografija tkun inqas minn eh, min 360. Umbat, eh, ħagħora nishtiq najdilkom illi smih ta' sur ta' ser Julian King pala kommissarju eh, għal sikurta' il-komissarju li miss minnaħa ta' Renjonit se jkun Julian King. U dan il-ħsmieħ se jseħ fit-12 ta' settembru ċojna ritnejn fi Strasburg. U dan il-smieħ se jkun mis-seba sal-10 ta' flasġija. U l-koordinaturi mbagħad se jintaqgħu fit-13 l-għada biex jagħmlu evaluazzjoni tal-proċess ta' smieħ. Mbagħad il-kumitat ikun jista' jinforma il-President tal-Parlament eh, biex ikunu nistgħu nivutaw fil-plenarja fl-istess ġimgħa. Naf li ma tantx qed fżakom minn qabel, però eh, ma li tkunu tistaw li għandkom bizzejtin biex tippreparaw l-mistoqsijiet li għandkom bżonn. Mbagħad għanna il e rakkomandazzjoniet nomina, nomina ħatra ta' rapporter Signora Sargentini saret rapporter għal bozz ta' rapport proposta ta' direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsel <clears throat> biex nemendaw il-direttiva 849 fuq il-prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarju għall iskopijiet ta' ħasil tal-flus jew finanzjament ta' terroristi u emenda għal direttiva 101. Is-Sinjora Fajon minna l-oħra ġiet maħtura rapporter għalla bozz ta' rapport fuq regolamentazzjoni fuq l-standards tal-kwalifika ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala beneficjari ta' protezzjoni internazzjonali għall-status eh, uniformi ta' rifugjati u għal persuni eleġibli għal protezzjoni sussidjarja. Mbagħad is-Sur Moraes, Moraes eh, bħala president skont il-proċedura semplifikata regola 50 ġi maħtur strapporter għal ftejim għal kooperazzjoni strategika bejn il-Ministri ta' Sikurtà Pubblika tar ċina u l-Europol. Mbagħad is-Sinjura Ferrara ġiet maħtura rapportera l-proposta għal regolament <clears throat> biex tistabilixxi proċedura ta' ta' azil komuni singolu fl-Unjoni Ewropea u billi tneħħi anki il direttiva 32. Is-Sinjura Sofia Intvelt ġiet maħtura rapportera l-proposta ta' direttiva għal kondizjoni ta' riċeviment eh, li temenda id-direttiva 33 fuq l-istandards ta' riċeviment tal-applikanti għal protezzjoni internazjonali. Umbat għanna xifċi rapporters għal opinjoni. E is Mlinar għal koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet skont il-liġi, regolamenti u azzjoni amministrativa fl-Stati membri rigward il-provvista ta' servizzi audiovisivi u il sinjura paga zaur tundwa għal miżuri leġittimi ta' protezzjoni għal whistleblowers li għagġiċu fl-interess pubbliku meta jgħatu informazzjoni eh, riservata fuq, fu kumpaniji u korpi pubbliċi. il komitati approva dawn il-rakkomandazzjonijiet eh, skont il-regola 250, Grazie. U jena minn mutajlu semmejt anki il-fat li għadkom iġibu l-karti tal-vot, se jkun hemm voti elettroniċi u dana fil-ħamsa u nofs se jsir votazzjoni. Issa naddu għal punt numru 3, <clears throat> ċoe l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni eh, tal-ġustizja kriminali, ċoe l-Eurojust. U issa se jkonna prezentazzjoni ta' rapport annwali għal-2015 minnant il-Sinjura Konings, President tal-Eurojust. Kollegi, il-Sinjura Konings se il prezentazzjoni mbagħad wara se namlu skambju ta' opinjoniet fuq il-preżentazzjoni ta' signora il-mikrofonu fide. Grazie, President. Membri tal-Parlament, signori u signori, u għonura lija niprezenta dan il-rapport tal-Eurojust fuq l-attivitajiet tal-2015. Nibda billi nirringrazzja il-membri tal-Eurojust, eh, iktar minn 350 persuna li ħadmu bisħiħ biex ikunu jistaw jorganizzaw il-ġlida kontra terrorizmu u l-kooperazzjoni kriminali u jina dan il-rapport jirrapprezentajtu fi ta' sterita u ta' krizi fejn għanna u dimna tant minacċi ta' sikurta u kriminali u ħaġa tajba illi najdu minn fejn eh, l-istatus attuali u fejn sejrin. <clears throat> Issa, il-slide li jmiss. Ed naraw li ċifri għonek huma evidenti fl-2015 għanna zida ta' iktar minn 23% meta nqablu mal-2014. U fl-2015 kellna trattajna mit 2014 il-kas u 214 il-kas. Is-servizzi tal-Eurojust huma rikonosciuti u apprezzati u l-uniku tasib u, u għalli niprofaw namlu iktar binqas rizorsi għax din il-xejra tal-2015 qed titkompli anki fl-2016 u ma nistawx nimmaġinaw illi il-kriminalità ħatonqos fis-sena li ġejja. Fis-slajd li miss en għanna xiftit eh, ċifri oħrajn u fatti kif għattilkom għanna iktar minn 2214 il-kas eh, il-em involviment ta' stati terzi dana ġara f-298 kas kien importanti ħafna dan fil-ċifri tagħna għanna tliet tipi ta' kri ta', reati, terrorizmu, ċiberkriminalità e u il-kontrabbandu tan nies eh, illegali, e, eh, trafikar ta' bnedmin. U dan huwa dinja xejra tendenza li, li tider fil-każ fil-dikatana. L-attività principali tal-Eurojust hija l-organizzazzjoni ta' laqa ta' koordinazzjoni kien aktar minn 270 laqa. U kien qablu għadin mal-ċifri ta' sena ta' qabel, naraw li għamilna zida ta' kważi 40%, 39%. U dan jfisser illi dejjem iktar hemm pulizija u mħalfin eh, disposti jiġu lajja u jitkellmu mal-kollegi biex jihdu sem fin-networks kriminali u ta' terrorizmi. Irridu naġixxu u malajra u rajna illi fil-qat ta' koordinazzjoni aħna edin inwaqfu strategiji. Meta naraw eh, il-ċentri ta' koordinazzjoni, naraw l-reazzjonija ta' malajr. Għanna 13 minn dawn il-ċentri ta' koordinazzjoni. Issa, e, e, se nitkellem fuq il-oqsma prinċipali u l-iktar u li eh, għalija hija importanti eh, il-prevenzjoni li nistaw namlu aħna irnexin bil-kooperazzjoni ġudizzjarja namlu prevenzjoni ta' attakk il-ġurnata ta' qabel attakki ta' Parigi u kena suċess biħda. Kena iktar minn minn eh, mit ġit 120 eh, għal preċizjoni. Aħna finanzjarjament appoġġajna il-68 tim ta' investigazzjoni konġunta. Dan huwa importanti għax ifisser li kien hemm eh, xogħol ta' tim ta' skwadra. Fuq il- il-mandat ta' arrest Ewropew, anki dana u storja ta' suċess, kellna aktar minn 290 design eh, mandat ta' arrest eżegwit u bħala budget kellna 33.818 miljon u dana ġi l-implementazzjoni tal-budget kien kważi totali ċoħe kien fil-89.86%. Issa ħana ħarsu l lej dettalji. Dak li nofru aħna u għapropju dawk illi għandu bżon l-autoritajiet ġudizjari. Aħna nejnu li stati jistabilixu strategiji jamlu l-assistenza, natu l-assistenza legali, mux dejjem huwa faċli dan u importanti li jkun hemm il-korrispondenti eh, ġusti eh, fil-Afrika ta' fuq u fil-vant nofsani dawn huma l-istati li rridu naħdmu iktar magħhom. Aħna rajna u koll illi aħna niddependu mit-talbit illi jiġu mill-autoritajiet ġudizzjari fl-istati membri Naturalment dawn it-talbiet dan jiġri fl-istati illi qed jaffaċċaw il-problemi ta' terrorizmu immigranti illegali u rajna li għawżida kbira qatt ma rajnihom qabel il-dawn iċ-ċifri, rajna li ħafna stati membri um, għandhom pereżempju problema kbir eh, bil-migrazzjoni u ħafna minnhom Eh, bil-kontrabandu tan-nies illegali. U qed naraw anki eh, il-pajzaġġ diġitali qed jevolvi tant illi per definizzjoni huwa l-iktar l-iktar l-iktar pajzaġġ kriminali mingħajr fruntieri possibbli dejjem qed naraw iktar problemi ta' ġurisdizzjoni. U dan l-aħħar sewwejna anki l-aġendi tal-Unjoni Ewropea pjanitazzjoni fuq il-kontrabbandu, anki l-konklużjoni tal-Kunsill fuq il-prioritajiet, aħna segwinjom daw b'interess kbir, il-konklużjoni tal-Kunsill fuq il-rapport għanna tal-2015 u dan kollha jgħidu illi rridu nifukaw fuq it-tlet prioritajiet terrorizmu, eh, ċiberkriminalità u l-kontrabandu tan-nies. Umbat hemm ħafna reati oħrajn, il ħasir eh, tal-flus, il-frodi, dawk li jagħmlu ħafna flus mill-korruzzjoni ma nistawx aħna nitraskurawhom dawn forum ta' kriminalità, dawn ukoll jistgħu ikunu eh, marbutin direttament jew indirettament anki mal tlet prioritajiet, mal tlet reati ta' priorità. U fin istajd li nis nistaw najdu illi aħna f-2015 għal tilet darba et nifokaw fu il-foreign fighters konna involuti fil-attakki ta' Parigi anki fil-attakki ta' Tunizija f'dawn iż-żewġ eh, attakki konna involuti mill-bidunet u aħna anki fil-attakki ta' Brussel. U issa jinn aktar minn 10 snin għanna dan il-network informali ta' prosekuturi kontra terrorizmu li qed jagħti il riżultati Network informali u kull sena nintaqgħu għall-inqas u u namlu skambju kontinu tal-aħjar prassi u lezzjoniet li nitalmu u natu e, TCM il-monitoraċ tal-kundanni u emmek namlu e, monitoraċ tal-kundanni liktar signifikativi u, u naraw fejn ma nistawx, fejn ma mux tajje fejn nistaw ikonna rizultati anki iktar um, ta' u kif nistaw naslu iktar rizultati fil kri fil-proċedimenti kriminali. l monitoraċ għattajni Parigi u dan għat jonqos fuq il-liġi kriminali fuq il-piraterija. Kien tip ta' terrorizmu differenti Umbat CBRNE handbook, huwa handbook importanti, bħala kimiku biologiku nukleari. Eh, attività kriminali terroristika hija waħda mill-possibilitajiet. Aħna inżommu għajnejna miftuħin fuq dawn il-attivitajiet kollha. U sena li għaddit l-Ministri tal-Affarijiet Interni u tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tajnihom ir-riżultati prinċipali ta' dak li aħna rajna kena esperjenza tagħhom bħala l-aħjar mod biex nimxu l-qoddim. rajna tqajna din is-sena fl-aħħar ta' Ġunju fl-imkien ma' prosekuturi kontra terrorizmu u diskutejna kwestjonijiet importanti kontra terrorizmu u dan huwa rapport li sena sen, sen ippreżentaw f'Novembru. Il-ħidma dejjem għaddejja, un memx għalfejn nirrepetu, il-problema hija gravi, il-riski jeżistu ma nistawx nippermettu eh, il-waqfu l-attività tagħna. Issa, slide li miss, turi li l-ġdida kontra ċiberkriminalità hija importanti. Fl-2015 aħna kellna prosekutur eh, importanti specializzat fil-ċiberkriminalità u qed jagħmel eh, il rabta Malisi 3 European Criminal Center, u qiegħed idib esperjenza minn l istati membri. U aħna e, konvinċejna anki prosekutur mill-Istati Uniti jieħu pre, ikun prezenti anki peress li hemm ħafna evidenza li l-istess statista fl-Istati Uniti għanna bżon ta' e, reazzjoni ta' malajr kull meta tiġi reazzjoni għanna anki laqata prosekuturi specializzati u dejjem hemm iktar bżonn biex ikun hemm eh, network ta' prosekuturi specializzati fil-ċiberkriminalità bl-appoġġ tal-Kummissjoni. U biex nkunu nistgħu nappoġġaw din il-network iridu nitkellmu mal 28 autorità kriminali differenti biex nkunu nistgħu nikkooperaw fuq dan u dan u l-aħħar slide mhux teġġib iktar ħabarijiet fuq każijiet problemi, problemi reali u mhux biss fil-pajjiżi ta' transitu ta' li qegħdin fuq qudiem u jew fuq il-pajjiżi ta' destinazzjoni fil-pajjiżi kollha. Aħna smajna kollha kemm aħna fuq il- il-lori eh, fl-Austria eh, 81 persona li ġidmaqtula u f-settembru rajna koordinazzjoni ma l-Austria, l-Bulgarija, l-Ungerija u il-Germania. Il-lori il, il reġaw sabu fl-Austria u, u il-sewieqa kienu Bulgari u il-masterminds kienu minn Ungerija u destinazzjoni kienet fil-Germania. U rajna kienet u l-ħidma ġudizjarja u legali kienet ta' sekk komplikata imħabba li kienem bżon illi nizguraw li kunem investigazzjonijiet eh, fu fi stati membri differenti. U kellna anki nitrataw network networks anki oħrajn fuq il-migranti eh, illegali u batna anki appoċ għal hotspots minn naħta kollegi mill greċja u mill-Italja. Eh, Kenna anki grupp eh, fuq il-kontrabandu legali tal-persuni. U anki eh, dan it-tip ta' kontrabandu u kif se nitrattaw, x'kategorija jidħol fiha. Eh, u anki meta naraw kif se nittrattaw l-evidenza u x'tib ta' passi jridu nieħdu biex eh, nsibu eh, evidenza dejjem iktar ċara mill-Balkani tal-Punent, mit-Turkija, eċetera. Umbat, anki fil kwestjoniet ta' trafikat tal-bnedmin, aħna bajna nitkelmu ma prosekuturi specializzati u għamilna program l-iktar importanti fu THP. U issa din slajdi importanti ħafna fil 2015 aħna kellna network ta' 39 punti ta' kuntat ma' dinja kollha u issa għanna network ta' 40 anki fil-Messiku u dan jfisser kuntat, punta kuntat wieħed nistaw namlu kuntat mal-autoritajiet ġusti b'mod konfidenzjali. U anki għanna ftejim ta' kooperazzjoni ġudizjani, aħna firmajna dan ftejim mal-Montenegro mal-Ukrajna u issa qed nistennew li jitħlu fis-seħ dawn il-ftejm, però mm, imma il-kooperazzjoni da' dejja. Il għajna anki il-magistrat tal-jazon fl-Svizzera illi qed jaħdem mal-Eurojust mill-April fl-imkien anki mal-kollega Amerikana illi edin jatuna valur mizjut enormi. Għanna anki il-numru ta' kazi edin edin jizdidu ma, ma dawn l-istati. Par eżempju, il-kas ta' terrorizmu illi semmejt iktar kmini u anki l-attakki ta' Parigi ta' novembru kena ċentru ta' koordinazzjoni bl-involviment sħiħ tal-Svizzeri u tal-Norveġiżi tal norveġiżi tal kena laqata koordinazzjoni u fit-12 ta' novembru grazzi għal prezenza tal l-Svizzeri u il-Norveġiżi, il-maġistrati tal-ajżon minn dawn żewġ pajjiżi, e, e, e, waqafna għaxar persuni u akkużajnihom terrorizmu. U dawn huma riżultati tangibbli. U fl-aħħar, l-aħħar slide dina turi l sviluppi eh, organizzativi eh, li huma ta' sfida kbira u l-futur aħna ħdimna fuq il-network ta' punti ta' kuntat u minnaħat tal-kunsil konfermaw li edin naħdmu fuq il-prioritajiet, e kien hemm is-sit round tal-evaluazzjonijiet reċiproċi minnaħ tal-istati membri u rajna illi il-konklużjonijiet qed jiġu segwiti u fuq livell tal-Eurojust u qed nistennew qed nistennew ir-regolament minnaħa tal-IPP fuq il uffiċu tal-Prosekutur. U wara il-regolament tal-Europol u meta wieħed iqis li l-Eurojust huwa integrali bħala regolament ta' sikurta bżonn li l-operaturi kollha tal-katina ta' sikurta għandhom ikunu voluti attivament. U u it-nejn l-aġenziji edin jaħdmu jitrattaw attività wiesa ħafna. Il-strategija multianwali 2016-2018 tifoka fuq tlet oqsma, caseware kooperativ, eh, ħedma strategika tal-Eurojust u l izviluppi organizzativi. Aħna għanna anki ċentru operativ ġudizjarju u kiku kena budget u risorsi ġustin kunu nistaw naħdmu iktar. Għanna bżon ta' strumenti ġusti, għanna ħafna sfidi u d-dimna legali u ġudizjari u jum wara jum aħna għetni kontribuixu għabbażi tal esperienza operativa f'dan iċ-ċentru ta' esperjenza li nixtieq nkunu u fl-aħħar irridu nkunu professjonali, flessibli, effiċenti, effettivi u rridu nkunu bażati fuq il-bżonnijiet tal-klienti għax dan għamluħ għal-prosekuturi u għalihom. U issa se nitħlu fil-sede l-ġdida fl-2017 fl-ewwel semestru u ħaġa tajba ħafna għax attualment edin eh, għanna eh, zewċ binjiet differenti. U, u għanna problema anki meta nħarsu lejn l-aħħar slide Eh, nistaw naraw li li namlu iktar binqas rizorsi huwa verament diffiċli u għedin namlu propju eh, nitru fil-possibilitajat kollha biex nżidu l-efficienza u biex eh, innaqsu il-rizorsi, pero ma jirnexennix namlu iktar minnek U għed naraw illi ħafna aġenziji fis settur tal-affarijiet interni irċevew appoċ mill-istruzzjoni oħna vitali u integrali fil tkatina ta' sigurtà. Meta jkonna arresti u house searches għanna bżon e, e, l-istruttura legali biex kur nistaw naħdmu b'mod e, Eh, sikur. U aħna fil-qasam tal-ġustizja qed naraw illi il-każijiet qed jiżdiedu emma ma kienx hemm żieda tal-budget u kellna naqsu anki ħames postijiet. U din ħaġa drammatika u bħala president tal-organizzazzjoni eh, se jkollu nibda eh, eh, nilmenta u najt li dina miex ħaġa aċċettabbli aċċettabli naħa ta' ċittadini Ewropej. U flimkien ma' 350 persona li għadmu mija jena il-pis jgħat kollu fuq spalli tijak. Aħna kena appoċ ta' membri fil-Parlament Ewropew biex ikonna il- budget aħna qed nittolbu 3 miljuni euro iktar mhux biex nonfqu iktar irridu namlu fil-binja ġdida, irridu namlu s sikurtà eh, fi tliet binjiet għaliex fi żewġ binjiet li qed li qegħdin fihom issa u fil-bini ġdid irridu n-organizzaw is-sikurezza u fl-istess ħin irridu norbtu mal mal EC3 u mal mal eh, Europol u għanna bżon ta' iktar nis u dan u appell għalix innu għasta rizorsi attualment eh, joħol inna problemi kbar. Grazie għall appoċ ta'kom, pero rridu namlu iktar. Grazie. Thank you. Grazie, uh, Grazzi tassew, grazzi tal din il-prezentazzjoni dettaljata. Issa se jkollna skambju ta' opinjonijiet aħna bl-Inglis nejdu mal-tempata mux ftat silma ma f'kikra. Forsi dan juri kemm aħna nħobbu te. Mela, Ħana raw min jixtieq jikkummenta fuq dak illi smajna. L-Onorevoli Greensberg, jek joġbok. Grazzi. Grazzi lill-direttriċi għal-prezentazzjoni li għada kif għamlet u li eh, kienet ibbażata fuq il-rapport li għanna u fuq l-2015 Aħna kontenti illi il-kazijiet trattati edin jizdidu fin-numru u anke tajna kas eh, l-talba l-appell li għamlet għal aktar assistenza għaliex l-aġenzija hija aġenzija importanti ħafna fi żminijiet li qed ngħixu fihom. Aħna l-koll eh, konvinti li din hija aġenzija strateġika meta wieħed iqis il-realtà eh, li qegħdin ngħixu fiha fl-ispazju Ewropej u hija tweġiba ġenwina, tweġiba ġenwina u koordinata eh, fir-rigward ta' dawn is-sitwazzjoni drammatiċi li qed naraw fl-istati membri kollha b'mod partikolari f'pajjiżi fi Franza kumment u tlet mistoqsijiet. L-ewwel kumment huwa iva fuq dak li għad fl-aħħar tal-preżentazzjoni tiegħek fuq il-budget il budget tal aġenzija tagħkom inti ftit ġranet ilu u kol kont samt mana tħassib li għandek u anki eh, l-aspetti budgetari li għandhom xaqsumu mal-komitat tal-budget aħna ksibna maġġoranza biex permezz ta' eh, budget emendenti Eh, natukom il-fondi illi intom għandkom bżonn imma ovvjament aħna maħniex waħedna hawnhekk u nistgħu biss nittamaw illi l-Kumitat tal-Budgets se jaċċetta wkoll li jkun hemm dan il-budget emendenti. Jiena rrid ngħid dan biex nikkonfermalek illi aħna fimna dak illi inti ktibtilna fl-ittra tiegħek. Inti ftaħ fil-preżentazzjoni tiegħek Eh, bil-kelma eh, l-iktar importanti u l-iktar li nisimaw eh, fl-Europa fil- din il-kelma hija l-iskambju ta' informazzjoni. M'hemmx dokument wieħed jew nota jew laqa fejn dan l-aspett ma jissemmix Eh, ħafna uh, drabi dinja xaħġa illi ma ssirx ta' spiss bizzejiet u blaħjar mod possibli issa fil-desk franċiż ta' Eurojust aħna uh, sirna nafu li l-informazzjoni li tintbat l eurojust mill-ġurisdizzjonijiet mill-Qorti ta' Appell Franza 36 minnhom u dan il-numru kien qed jonqos u wieħed biss minn dawn il-rati minn 36 kienet qed tibgħat l-informazzjoni li l l-ewra ġas Nimmaġina li hemm sitwazzjonijiet simili jekk mhux identiċi f'pajjiżi oħrajn. U eh, din il-mistoqsija li xtaqt nagħmel din eh, dan in-nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni li huwa propju fil-qalba tal-ġlieda kontra il-terrorizmu, din hija xi ħaġa li uh, eh, il eh, solvejtuha din il-problema jew le tieni mistoqsija dejjem fuq eh, l-istess idea tal-iskambju ta' informazzjoni missa minn perspettiva oħra għaliex Eh, din hija problema li hija fil-qalba ta' tħassib kollu ta' ċittadini Ewropej u anke ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Hemm ċirkolazzjoni tajba ta' din informazzjoni li tintbat u l-Istat membri għandhom aċċess għall-informazzjoni ta' Eurojust permezz ta' sistema ta' CMS. Uh, eh, fejn eh, jekk teżisti din il-possibilità jsiru dawn l-iskambji u e, ġifri iktar minn nofs l-istat membri mandomx aċċess għad data fuq e, l-inkjesti li kunu għaddejjin. E, din hija r realtà u imbidlu l-affarijiet dan l-aħħar Inti parzjalment fil-prezentazzjoni tijak semmejt, uh, rispondejt mis-soqsija tija, inti għat li jem 40 pajjiż terz fil-dinja li qed ikoperaw magħhom, naħseb li din hija orientament eh, li huwa orientament importanti ħafna u waqt l-axar laqa li kena miegħek inti semmejt il-ftejim ta' kooperazzjoni li ġew approvati fl-2016 u eh, fil-rapport tal-attivitajiet tal-Eurojust għat li tixtieq li tibdew eh, negozjati għal fejmiet ta' kooperazzjoni mal-posta pajjiżi fostom il-Brazil, il kolombia il kolombia il-Ġorġja u posta pajjiżi oħrajn. Minti għat li din hija lista ta' pajjiżi prioritarji nishtiq ikun naf jekk sarux progressi ma' dawn il-pajjiżi imsemmi fil-lista li, eh, li ktibt stess, naħseb li huma importanti ħafna ma' liktar iktar importanti forsi l-Albanija u s-Serbja. Grazzi l-Onorevoli Uġidaski, Kjoċbok. Grazzi tassew. Grazzi ta' dan il-rapport il-Eurojust hija pjattaforma essenzjali għal kooperazzjoni bejn l-Istati membri u il-rati tal-ġustizzja u dawk kollha responsabbli għall-investigazzjoni ta' rejati serji fuq il-problemi budgetarji tagħkom. Aħna ser u analiżi dettaljata ta' sitwazzjoni u tal-budget tagħkom. Iżda, ħana millek din il-mistoqsija X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar ir-regolamenti li ġew adottati u li qed jiġu infurzati fl-Istati membri fir-rigward tal-ġlieda kontra terrorizmu u traffikar tal-bniedem? Apparti minn hekk għandi mistoqsija oħra x'insaqsikom. Jiġifieri. Taħsbu illi il-Jura ġast għamlet evalwazzjoni tajbat? ta' dawn ir-regolamentazzjoni ta' dan ir-regolamentazzjoni fuq il-każijiet penali kien hemm ukoll diskussjonijiet fi Franza u fil-Belġu wara l-aħħar attakki terroristiċi għaliex ħafna persuni kellhom id-dubji tagħhom fuq l-infurzar ta' dawn ir-regolamenti fil-Belġu fuq dawn ir-reati serji. Jiġifieri intom pala Eurojust tamlu din it-tip ta' analizi fil-rigward ta' dawn il-proċeduri penali li dan għandu jkun l-odda l-iktar bażika fil-ġieda kontra terrorizmu. Apparti minn hekk, x'inhija l-evalwazzjoni tagħkom ta' regolamenti ġenerali fuq il-ġlieda kontra terrorizmu. Fuq it-traffikar tal-bniedem qed tistennew li jkun hemm xi tibdiliet fis-sistema legali tagħna u għandkom xi tagħmel li jkun hemm tibdiliet fid-direttiva kontra t-terrorizmu biex ikollna għodda iktar effettivi sabiex ninġildu terrorizmu fl-Ewropa. Grazzi, grazzi l-Onorevoli Gomez. Welcome, uh, Madam Cunnings. Uh, Grazzi ta' sewn nil-għawk mana, Signora Collins, grazzi ta' dan il-rapport dettaljat illi tajtna. Dan il-rapport ħares lejn l-2015 u dal-waqt wasanna fit l-2016 u għalek nixtieq naħtaf din l-opportunità waqt li jinti edha magħna sabiex inkompli nibni fuq ir-rakkomandazzjonijiet li għamilt tinti fuq dak illi ġara fil-2015 u dak li qed jiġi fil-2016. Jiena nixtieq nitolbok ħaġa. Inti enfasizzajt ir-reati relatati mal-traffikar li qegħdin jingħatu priorità. X'inhuma ir-rakkomandazzjonijiet lilna f'dan il-Parlament u lill-Istati membri? ma tħossux illi l-Unjoni Ewropea ma investiċ f'mezzi legali sabiex l-immigranti u l-refugġati jingħataw l-opportunità li jistottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għaliex dawn jispiċċaw imbagħad għalhekk ma jkollhomx alternattiva ħlief li jafdaw fidejn dawn il- dawn il-persuni kriminali, jiġifieri aħna qegħdin nagħtuhom ix-xogħol lil dawn il-persuni li u dawn ir-reati, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Nixtieq issa nħarsu lejn il-kontrabandu legali li qed jiġri bħalissa fuq il-ħasil tal-flus li qed isir mill-gvernijiet tagħna stess b'dawn il-programmi ta', ta investiment. Malta, per eżempju, għaddejjin investigazzjonijiet anke fil-Portugal, per eżempju, il-Ministru tal-Affarijiet Interni tal-Gvern preċedenti qed jiġi investigat. Anke persuni importanti fil-Pulizija qegħdin jiġu investigati. Dan juri ir-rabta eh, mal-kriminalità organizzata kollha fl-Unjoni Ewropea, il-ħasil tal-flus u terrorizmu dan kollu qed isir bis-segretezza għaliex l-awtoritajiet qegħdin jirrifjutaw illi jippubblikaw l-ismijiet ta' dawn il-persuni li qegħdin jingħataw il-Golden visa, dawn il viza tad deb, mhux ħanidħol f'il-mertu tal-aspett morali ta' dawn kollu. Dan ovvjament għandu aspett Ewropew internazzjonali u għalhekk l-Euro ġast għandhom intervjenu. Issa fuq il-ħasil tal-flus taħsbu illi l-FIUs għandhom biżejjed personal u mezzi sabiex jindirizzaw il-problema, issa l-kupru tal-assi, inti għamil prezentazzjoni interessanti ħafna fuq l-2015 il-kupru ta' assi u l-problemi li ġew identifikati ġew meluba. U fuq il-Panama Papers, aħna fil-Parlament bidejna investigazzjoni bil-Kumitat tal-Panama Papers. Il-gvernijiet li kellhom ukoll involviment tal-Preparant Papers ukoll fitxew l-appoġġ tal-Eurojust, l-għajnuna tal-Eurojust. Jiena minn għalija li l-Eurojust kienet waħda minn dawk li l-aktar kellhom eh, vuċi soda fuq il-PNR. Mela, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar kif din l-informazzjoni qiegħda tenkom? Jiena hawnhekk qed nara nuqqas kbir fil-PNR għalkemm jiena appoġġajt il-PNR iżda anke dak li għalet il-kollega tijaj nara li l-aeroplani privati u kol ikunu inklużi fil-kontroll. Dan l-aħħar smajna illi prinċep mill-ġordan waqaf waqaf il-ġordan biex jagħmel il fjul u kien kien fi ħafna kaptagon li dinija droga li tintuża ħafna mill-ISIS u għandek ħafna persuni li jmorru f'Nizza, f'Monaco u ħadd ma jiċċekkja ehm, l-ajruplani privat ta' dawn il-prinċpijiet u ta' nies oħra, dawn l-ajruplani jibqgħu ma jiġux iċċekkjati x'inhuma r-rakkomandazzjonijiet tagħkom dwar dan. Eh, Nishtiqek twieġeb, però eh, ma fossin ftit bil-ħin. Jekk joġbok, ipprova wieġeb f'ħames minuti. Grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet. Mela se nipprova nwieġibkom malajr. Jekk ma nistax nwieġeb kollox, nwieġbukom bil-miktub. Grazzi Signora Grisbek, għal mistoqsijiet tiegħek. Jena kontenta li eh, l-approċċ koordinat huwa l-approċċ illi għana nużaw Jiġifieri fuq dak naqblu jiena wint u nirringrazzjak ukoll għall appoġġ illi għadna kif irċevejna milna mill-Komitatu minnaħa tal-Membri tal-Parlament Ewropew fuq il-żieda fil-budget iva eh, appoċ li kien apprezzat ħafna dinja parti mill-deċizjoni tal-Konsil tal-2008 żewġ artikli importanti, l-artiklu 13, l-artiklu 12, li f'kull stat hemm bżonn li ikun hemm Eurojust National Coordination System u eh, din dawn is-sistemi għandhom ikollhom pożizzjoni ta' informazzjoni kompluta u jkollhom uh, link mal- mal uffiċi nazzjonali tal-Eurojust. Iva, hemm 13 il-pajjiż li għandhom din il-linja sikura bejn is-sistema ta' koordinazzjoni ta' l-Eurojust, hemm oħrajn li m'għandhomx forsi bżonn ta' eh, dawn is-sistemi, imma iva l-affarijiet ma sarux eh, mill-lum għal-għada, dejjem hemm bżonn li wieħed ikollu eh, jagħti ikun hemm iż-żmien nistennew vero fil-qudiem din it-teddida terrorista hemm bżonn li l-iskambju ta' informazzjoni jsir b'mod aktar maġġel u effiċjenti. Inti eh, eh, semmejt il-kas ta' Franza, 36 orti ta' appell illi mhux dejjem jamlu eh, jibatu l-informazzjoni l-Eurojust. Aħna għanna kontat msaħħa ħafna mal l-unitajiet li għadu kontra terrorizmu f'Pariġi u anki il-skambji eh, oħra u mezzi ta' li wieħed jikseb informazzjoni anke permezz tal-ġets, imma hemm bżonn illi inkomplu naħdmu biex l-istati membri kollha jħadnu din l-istess viżjoni li għandna aħna li l-Eurojust tista' tagħti appoġġ imma trid issaħħaħ il-kisba il tal-informazzjoni tagħha u dan irid isir permezz ta' informazzjoni illi eh, tintbat eh, mill-istati membri għalhekk hemm bżonn li kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea irrid eh, joħloq sistema li tikseb u tiġbor l-informazzjoni l-iktar kompluta. Eh, L-Italja għada kif bidlet il-sistema taħħa, DNA u l-ġlida kontra il-mafja, l-ġlida kontra terrorizmu. terrorizmu jiġbru mhux biss informazzjoni illi hija pertinenti għall ġlieda kontra attività mafjuża imma anki kontra it-terrorizmu u hemmhekk qed naraw illi l-effetti ta' dan huma impressjonanti. Mbagħad hemm pajjiżi bħal Spanja li għamlet ukoll sforz konsiderevoli eh, biex eh, ikunem eh, eh, t-nomina u taħtar nis illi kollom il-responsabilta illi jaqsmu fħin reali l-informazzjoni illi taslilom. Jiġifieri qed isiru żviluppi imma hemm evoluzzjoni iżda għadna ma wasalniex għal revoluzzjoni. Jekk ma jkunx hemm din l-iskambju ta' informazzjoni se jkollna problemi aktar kbar il qudiem Kellimna fuq il-kooperazzjoni u l-itwaqif tal-netwerk ta' punti ta' kontatu. Iva jiena nista nikkonferma li għal-Balkani tal-Pundent l-Albanija u s-Serbja negozjati huma imbdew u għadhom għaddejjin jagħmlu parti mill-lista tal-prioritajiet li għanna iva l-protezzjoni ta' data ta' mill-kol parti integrali mill-negozjati u sa' kemma jkonniex 100% ta' ċertezza illi l-obligi kollha se jkunu rispettati eh, maħna se nikkonkludu xejn. Nishtiq nirringrazzja u koll l-membru Pollak ta' dan il-Parlament il eurojust Just miex qed twetta analiżi ta' leġislazzjoni nazzjonali, iżda dak li nista' ngħidilkom huwa illi fir-rapporti kollha tagħna aħna sħaqna ħafna fuq il-ħtieġa illi jekk hemm problema komuni hemm bżonn ta' approċċ komuni. Jiġifieri, irrid ikun hemm iktar allinjament tal-leġiżlazzjoni il-rezoluzzjoni 2178 li tkun hemm iktar allinjament tagħha anke fuq qed dwar il-prevenzjoni tat-terrorizmu dan kollu jrid isir u dan qed isir minn diġihom tal-Kummissjoni. Dan huwa punt importanti ħafna iżda fir-rapporti kollha li aħna wettaqna aħna Ra għamilna studju ta' dak li huwa tassew meħtieġ. il leġislazzjoni komuni miex bizzejiet u fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità tal-Istati membri u mhux fuq tal-li jsir fuq livell Ewropew. Iżda aħna bżonn li nħarsu lejn investigazzjoni finanzjarja, l-evidenza elettronika, il-kooperazzjoni minn pajjiżi terzi u dan isir b'rispett sħiħ lejn l-istat ta' ġejt il il rule of law u apparti minn hekk fuq il-ġelida barranin irridu naħdmu wkoll biex innaqsu ir-radikalizzazzjoni, nevitaw it-terrorizmu u naħdmu biex naħdmu kontra dan il-programmi ta' radikalizzazzjoni. Dan kollu huwa parti integrali ta' dan ir-rapport li aħna qsamna magħkom. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sinjura Gomez tal-mistoqsijiet tagħha. Jiena semmi għandek kemm semmejthom ir-rekomendazzjonijiet, l-investigazzjonijiet finanzjari, naraw id-dħul li jsir mill-kriminalità dan isir anke f'kooperazzjoni mal-FIU, l-FIU net, u anke organizzazzjonijiet dwar kupru tal-assi, dan kollu huwa meħtieġ. U dan ġi diskuss mhux biss f'dan l-aspett imma anke minn l-aspett strateġiku ta' traffika tal-bnedmin, ċiberkriminalità u l-evidenza elettronika. Dak li jsir fil-dinja digitali hija xi ħaġa li li insibuha diffiċli biex insibuha biex insibu l-evidenza tagħha. Għalek, iva, hemm ħafna xi jsir, sfortunatament ma nistax inkompli nitkellem dwar każijiet li huma għaddejjin, hemm ħafna każijiet għaddejjin li ser jiġu żvelati fir-rapport annwali. Iżda li ma nistax nitkellmu dwar aħna għaliex din hija informazzjoni tal-istati membri. Aħna ma konniex fil-lista ta' dawk li kienu eh, favur il-PNR dawn kienu aġenziji oħra. Imma kif intqal aħna neħtieġu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn u li tkun informazzjoni kompluta. Jekk ikun hemm nuqqas wieħed fis-sistema irridu insibuh. Għalhekk fuq dan il-punt m'għandix iktar informazzjoni x'naqsam magħkom. Grazzi. Grazzi tassew, naħseb li kulħadd għandu kopja ta' dan ir-rapport biex jkunu jistgħu jevalwawh wara il-preżentazzjoni tiegħek. Grazzi tassew tal-ħin tiegħek. Issa, sinjuri, naddu għal eh, situazzjoni dwar id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk se nkunu qegħdin inħarsu lejn l abbozza rapport. Il-kumitat tagħna bħalma tafu huwa l-kumitat responsabbli għal protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini, drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali fit-territorju tal-Unjoni. U aħna għandna responsabilità li nabbozzaw ir-rapport annwali dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. L-aħħar riżoluzzjoni parlamentari fuq din il kustjoni ġiet adottata f'Settembru tal-2015 u għal bħalissa dej il-proċess biex nabbozzaw rapport annwali li jmiss. Il-Kumitat tagħna diġà kellu smieħ fuq din il-kwistjoni f'Ġunju li għadda fejn kellna l-opportunità li nagħmlu skambju mal-Kummissjoni, mal kunsil kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa u persuni mill-Akkademja fuq ir-rapporti tagħhom l-inizjattivi u l-idejat tagħhom sabiex tassew nissalvagwardjaw drittijiet fundamentali tal-persuni l-Unjoni Ewropea. Issa se nisimgħu mir-rapporter is-surnaġi li se jkun qed jippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu jekk jogħġbok. Grazzi tassew, sinjuri, kollegi, shadow rapporteurs, nixtieq nintroduċi malaj malajr dan ir-rapport fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Fl-2015. Bażikament meta inħarsu lejn l-Karta Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem kif ukoll jekk inqisu id-direttivi differenti tal-Kunsill u l-komunikazzjonijiet li saru l-istrateġiji Ewropej u r-roadmaps kollha ta' dan li jaqgħu taħt dan is-suġġett u anke fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet preċedenti tagħna u rapporti tagħna u rapport dwar drittijiet fundamentali tal-Aġenziji Ewropej Naħseb li jissalek ħriġna babbozz bilanċat li ikopri fi 13 il-paġna il-problemi kollha li u ġitiet fundamentali. il-rapport ġimna qas għal 60 paġna. Dan huwa ibbażat fuq il-subġetti li kienu importanti is-sena l-oħra suġġetti li mhux neċessarjament kienu jaqgħu taħt rapporti li s-soltu noħorġu bihom fil-Parlament. Aħna hawnhekk għandna l-kwistjonijiet prinċipali forsi dik l-aktar taħraq hija l-immigrazzjoni, l-integrazzjoni u u l-inklużjoni. Fejn aħna qegħdin nofru li jkun hemm soluzzjonijiet konkreti. Il-messaġġ tagħna huwa li nisħu fuq l-inklużjoni ta' persuni migranti u ma nwaħlux fil-gruppi stess għaliex ma ġewx integrati, dawn jispiċċa ħafna drabi segregati. Ħaġa oħra importanti hija s-sigurtà u ġlieda kontra it-terrorizmu fejn aħna qegħdin nisħu fuq l-importanza ta' kif jiġu trattati dawn il-vitmi fis-suġġett ta' traffikar tal-bniedem qegħdin nifukaw fuq it-tfal. Mbagħad fil-kapitlu dwar il-kriminalità tal-mibeda li jum lum il-ġurnata huwa suġġett sensittiv ħafna. fejn eh, miet xi ħadd eh, fir-Renju Unit minħabba reat li kien reat ta' mibeda. Fejn mietet persuna pollakka probabbilment minħabba reat ta' mibeda. U anke ħarisna lejn id-drittijiet ta' tfal fir fil-rapport, fejn qed jissemma f'ħafna rapport id drittijiet ta' tfal fuq il-minoritajiet qegħdin nappellaw anke għal soluzzjonijiet, anke għal persuni b'disabilità il-pensjonanti, il-minoritajiet u fil-pajjiżi differenti u anke id-drittijiet tar-Roma. Aħna qegħdin ukoll nesħu fuq l-importanza tal-parteċipazzjoni fid-demokrazija sabiex ikun hemm involviment fil-ħajja politika u biex innaqsu il-vjolenza li qed naraw dejjem tikber madwar l-Ewropa. Mela dan huwa l-kontenut tal-rapport tagħna li tistgħu taqraw. Qed nistennew anke nisimgħu l-kummenti tagħkom u fir-rigward tal-iskeda tagħna dan ir-rapport Eh, l-emendi jistaw jitres u sa 16 ta' settembru. U qed nittamaw illi fit-12 ottubru nħarsu nejn l-emendi fil-Kumitat Libe u fis-17 ta' novembru nixtiequ li nivvotaw. Sabiex ir-rapport ikunu nistaw uħ fl-aħħar plenarja ta' din is-sena fil-Parlament. Grazzi tassew Iva, għanfakkar li kulħadd li id-data sa meta tistgħu u mendi se jkun f'nofsinhar ta' 16 ta' Settembru. Issa, nibdew bix-shadows. L-ewwel l-Onorevoli Nida Muller. Grazzi tassew, Sor President. Grazzi l-kollega tiegħi tal liħeja ħejja dan l-abbassa rapport. Din hija bażi realistika li fuqha nistgħu nibdew id-diskussjonijiet f'dan il-grupp fuq dan ir-rapport. Mela, jiena nixtieq li naraw iktar l-aspett dinamiku ta' dan ir-rapport biex naraw x'inhuma il-bidliet li seħħew mis-sena l-oħra għal din is-sena. Importanti li naraw kif l-istat ta' drittijiet fundamentali qed jinbidel kif qed jikseb pro progress. Kif intqal matul il-qatt ta' shadows fejn konna qegħdin niddiskutu dawn is-suġġetti, kien hemm oqsma differenti fejn aħna xtaqna li jkun hemm iktar enfasi fir-rapport fuq l-istat tad drittijiet fundamentali dan ir-rapport ma jistax jiġi adottat jekk ma jkunx hemm referenza għal l-istat tad dritt fl-Unjoni Ewropea u l-istat membri tagħha. Jiena konxu illi il rapport intfeld qed jindirizza dan is-suġġett mod dirett imma dan huwa rapport li għandu x'aqsam ma' ħaġa differenti. U naħseb li nisbaljaw jekk inħalluh barra, aħna wkoll għanna opinjoni minnaħa tal-Komitat FEM fejn qed jiresqu aspetti importanti ħafna fuq l-ugwaljanza tal-ġeneru u id-drittijiet LGBTI. U anke il-violenza kontra n-nisa u l-ħtieġa li il-konvenzjoni ta' Istanbul tiġi ratifikata. L-SND u koll jixti li nħarsu lejn id-dinjita l-protezzjoni u l-integrazzjoni tal-immigranti u azzjonijiet ta' ritorn iridu jisiru b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet fundamentali. Tittieħed iktar azzjoni għaċ-ċittadini Roma. Irridu niddefendu l-libertà ta' opinjoni u ta' tal-kelma u inxeklu kull tip ta' reati ta' mibeda dan l-aħħar rajna u koll li fil-Renju kienem zieda ta' dan it-tip ta' reati, jiġifieri aħna għanna namlu dak kollu li nistgħu biex insaħħu drittijiet fundamentali u biex insaħħu demokrazija Ewropea f'dan ir-rapport. U ukoll nitfaw iktar daw fuq l-aspetti li hemm bżonn jiġu iktar indirizzati. Aħna ser nippreżentaw l-emendi tagħna imbagħad nippruvaw insibu l-aħjar kompromess. Grazzi tas-sew, Sur President. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Skripek mill-li sijar Kjoġbok. mikrofonu. Gina u kol nisht nirringrazzja l-rapporter għal din il-bicċa xogħol diffiċli. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nfaħruhom dan ir-rapport għax qed jiffoka fuq dawk li huma l-iktar zvantaġġati u l-iktar dajfa fis soċjetà tagħna, jiġifieri it-tfal dawk diżabilità il-minoritajiet nazzjonali, speċjalment dawk Roma, il-vittmi ta' traffikar tal-bniedem u il-pensjonanti. Jiena nixtieq nilqa ir-rakkomandazzjonijiet fuq id-drittijiet ta' dawk l-diżabilità u f'dan il-kontest Nishtiq insemmi u koll il-xol tal-kollega Mrs. Stevens li l-konferenza taħħadet din ix-xar dwar multilingwizmu għandha lan li turi kemm huwa importanti il-wirt lingwistiku tagħna sabiex niksbu drittijiet ugwali għal kulħadd. Dan ir-rapport annwali għandu ħares lejn l ta' twali ta' drittijiet fundamentali fis-sena li għaddiet għandu jkun ibbażat ukoll fuq id-drittijiet fuq il-Karta tal drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Artiklu wieħed jibda bid-dritt li wieħed jiġi trattat b'dinjeta. It-traffikar tal-bniedem jisra id-dinjeta mill-bniedem u fl-opinjoni tiegħi hija t-tieni l-ikbar disgrazzja li għandna f'dan il-kontinent aħna zorna numru ta' kampijiet ta' rafuġati fejn il-prostituzzjoni, il u traffikal tal-bniedem tkompli tifni lil dawn in-nies meta jimxu minn pajjiż għal ieħor. Kif nistaw niddeskrivu s-soċjetajiet tagħna bħala żviluppati meta hemm aktar persuni li fl-iskavitu minn meta l-industrija tal-iskavitu kienet legali iktar minn 30 miljon persuna madwar id-dinja u hawnhekk fl-Europa miljoni ta' persuni edin jiġu qed jitneħħilhom il-libertajiet tagħhom tiġu sfruttati. Aħna qegħdin nagħlqu għajnejna qudiem dan kollu, forsi taħsbu Ittaħsbu taħsbu mela x'naħseb li hija l-ikbar disgrazja tal-kontinent tagħna mhijiex il- iġġerħa tal-violenza domestika li qed tifraq il-familji u mhux ir-razziżmu l-ksenofobija li tikkategorizza lin-nies kont il-kullur tal-ġilda tagħhom lanqas id-diskriminazzjoni reliġjuża li tuża il-twemmin ta' dak li jkun biex nuru disrispett lil xulxin u qas rispett lil xulxin u ninjoraw il-klim ta' Kristu li jgħidilna għamel ma ħadd ieħor dak li tixtieq jagħmlu miegħek L-ikbar disgrazja fil-kontinent hija l-fatt li maħniex qed nirrispettaw artiklu 2 tal-Karta tad Drittijiet tal-Bniedem, id-dritt għal ħajja. Kull sena noqtlu miljun persuna, noqtlu miljun ċittadin fil-ġuf fejn edin noħol u din il-nixfa sħiħa fejn qatt ma jkollna rebbija ġdida fil kontinentana il-kultura tagħna u l-kuxjenza tagħna hija marqa fid-dem tal-innoċenti. U dan mhux qed insemmuh fir-rapport annwali dritt fundamentali. Onorevoli membri, naf illi dan forsi ikun qed jirrabjakom imma li kieku it-tfal ikun qegħdin jinqatlu u jew jiġu velenati nittama li kieku li tużaw is-setajiet kollha politiċi tagħkom biex twaqfuha U issa, jekk din il-Kamra għandi il-kompetenza li twaqqaf din il-gwerra kontra trabi, għanna tal-inqas responsabilta li kolna prassi ta' kura ta' s-saxħa tajba. L-abort mhuwiex kura ta' s-saxħa tajba. Aħna daqsek li maħniġ kreattivi, li maħniġ kapaċi iżibu soluzzjoni għal dawn li jispiċċaw tqal Għalek mill-aspet mediku, morali, demokratiku, ambientali u politiku nħedġiġkom biex nwaqfu l-aborti fl-istati membri li huwa l-ikbar eh, ksur ta' drittijiet fundamentali fl-Ewropa. Grazzi ħafna u issa għal-liberali l-Onorevoli Minar. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett jiena rrid nirringrazzja l-rapporteur għax xogħol li jagħmel magħna Shadows. Dan l-abbozz tar-rapport jitkellem fuq elementi essenzjali fuq drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea, ma dan kollu jiena naħseb illi ħafna kapitli huma neqsin mill-abbozz Jena se nikkommenta fuq affarijiet differenti minn dak li tkellem fuqhom il-kollega ta' qabli u hawnhekk qed nirreferi għal il-diffikultajiet għal libertà ta' moviment u privatezza għal l-ugwaljanza bejn is-sessi għaliex hemm parti biss waħda li titkellem dwar violenza kontra n-nisa u anki dwar eh, l-azil. Għandi tliet punti. L-ewwel nett irridu nisħu li fl-2015 il-Kummissjoni adottat ħafna deċiżjonijiet ta' ksur kontra stati membri għaliex ma implementax sew leġislazzjoni illi huma parti mis sistema komuni Ewropea dwar l-azil. Dan il-mekkanizmu għadu ma ġiex implementat fil-biċċa kbira tal-istati membri u t-tielet dan l-istess kapitlu għandu jitkellem ukoll dwar in-numru ta' uh, minuri mhux akkompanjati U daħna frabta ma traffikar tal-medmin nishtiq u kol najt illi il-kapitlu dwar is-sigurta għandu jkollu approċ ibbażat fuq id-drittijiet fondamentali u dan għandu jkun rifless ukoll fit-titlu. U fl-aħħar net nixtieq li r-rapport jitkellem dwar in-nuqqasijiet dwar il-ħarsien ta' drittijiet fondamentali fis-sistema ġudizzjali u anki l-aħħar mhux l-inqas imma l-istat ta' dritt. L-emendi E, tana se jimxu f'dawn id-direzzjonijiet u jinaħer ħerqana li nirkopera mar-rapporter u ma' shadow rapporters l-oħrajn. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. U xaħat mill-gwe għawnek li forsi xti e, jikkumenta ma naħsibx. Mal-ħodor, laqas li FDD, Le, mela, Signora Seppel nati il-mikrofonu li l bat signora Gomez. Skużani, jiena sempliciment nishtiq najt ħaġa fil-qosor ħafna li xina ma nistax naqbel dwar mal-mod li aħna nitkelmu dwar l-abort hawnhekk illi najdu nitkelmu dwar l-abort u fl-istess nifs nitkelmu dwar il-qtil tan-nies ebda mara ma tagħmel abort għaliex għal gostu l-pjaċir qatt l-abort ilu jeżisti għal sekli u l-unika differenza li għat kienem u għalli xikultant hemm nies illi setaw iħalsu għal dan l-abort jew inkella l-abort kien isir xorta waħda imma kemm it-tarbija kif ukoll omma kienu jmutu U qabel ma aħna nitkellmu fuq l-abort b'dan il-mod għanna naħdmu fl-istati membri tagħna u nammettu illi fl-istati membri tagħna stess hemm ħafna tfal li ma jgħixux fa' kondizzjonijiet aċċettabbli u għanna namlu daw l-affarijiet qabel ma nitkellmu b'dan il-mod dwar l-abort. Skużawni imma eh, eh, kelli ngħidhom daw l-affarijiet. Signora Gomez, l-ewwel Nappoġġa bizħieħ li sinjura Sippel għal dak li għada kif qalet fir rigward ta' l-abort. Jiena ikolli ngħid li jimportani ħafna iktar dwar dawk illi diġà eh, eh, twildu u jiexu fil-mizerja minn dawk illi għadhom ma twildux u li legalment laqqas huma meqjusa bħala bnedmin. Use this opportunity to say that indeed the most l-iktar kondanna qawwija tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem huwa kif aħna qegħdin nagħlqu għajnejna għad batija orrenda li għaddejjim minna ir-refuġati u l-immigranti fl-Ewropa Wieħed mill-kollegi tagħna dan l-aħħar kien fil-Greċja u iltaqa' ma' refuġati, refuġati li huma id-disprati li huma mwaħlin il-Greċja x'għadhom ma ġewx eh, risistemati u l-ommijiet taw offrew l-lulidom l-membru eh, ta' dan il-parlament illi eh, sabiex isalvawom u xuħut oħrajn iħallu l-lulidon fit-tri għalli xumma id-disprati u aħna maħnix qed namlu bizzejiet u l-gvernijiet mumiex qed jagħtu każ id-batija ta' dawn in-nies batija estrema li għandha konsegwenzi korro ħafna għaliex il-fatt li aħna ma jimpurtanix minn dawk l-10,000 eh, minuri mhux akkumpanjati kemm hemm iktar minnhom issa daw fej qegħdin fidejmin dejmin kif qed jintużaw, kif qegħdin jinqdew bihom in-nies mit-teħid tal-organi tagħhom li qed jintużaw għat-terrorizmu għal-pedofilija dan imur kontra s-sigurtà u l-gvernijiet tagħna joqogħdu jfetqu fuq e, l-irqaqat fuq e, u ma jsibux mezz den ta' kif jindirizzaw il-bżonijiet ta' dawn eh, l-immigranti ta' dawn il-persuni. Iva, dana jorbot ukoll ma' zeda fin-numru ta' eh, reati tal-mibeda il-fat li sissa għadna ma konniex kapaċi insibu tarf il-problema tar Roma f'ħafna pajjiżi tagħna hija għarru kaza, pero kif għal Peter mannix eh, ninsew l-istat ta' dritt u din il-konnessjoni bejn il-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem ta' ħafna nis li diġa edin fl-Unjoni Ewropea u il-tisħiħ tar radikalizzazzjoni u kif din teddet is-sigurtà tagħna u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni kontra dawn il-pajjiżi illi inqabdu uh, jiksru l-istat ta' dritt. Thank you. And I think Mrs. Kienge would like to speak as well. Signora Kienge. Iva, grazzi. Anki jiena irrit nibda billi nappoġġa l-kollega Sipel u eh, nitlob u koll li f'kull dokumentana tissemma eh, dritt illi nisa għandu fuq ġisimom. Għanna nibdew natu kasu dan eh, l-element u dak li għalet il-kollega tijaj għandu jitqis ukoll f'kull wieħed mid-diskussjonijiet illi aħna eh, ikonna u nieqfu darba dejjem illi nitfaw ħtija fuq in-nisa meta huma jazlu illi eh, jagħmlu abort. Għandna nirrispettawhom il-dawn in-nies. Issa jina nishti nżid eh, xi elementi l ewwel fuq il-kapitlu tal-immigrazzjoni fuq l-inklużjoni naħseb li huwa importanti li nirrikonoxxu anki f'dan id-dokument il-fatt illi ġew miksura u mkasbra drittijiet tal-immigranti fl-2015 illi eh, dana eh, nirrikonoxxuh imma anki ngħidu li huwa importanti li jkun hemm integrazzjoni u iktar u iktar illi dawn in-nies jintlaqgħu b'mod dinjitus sabiex ma nkomplux naraw eh, ritratti bħal dak illi rajna l-kol fl-2015 ħaġa oħra fir-rigward tal-parti fuq it-ċittadinanza u għawnek jena nitlob jekkux possibli illi nibdew indaħlu anki f'dan it-test li fejn nitkelmu dwar partecipazzjoni fil-ħajja politika li, li wieħed ma tax id-dritt tal-vot għajek ikun fit territorju tagħna din ukoll hija eh, ksur ta' drittijiet tal-persuna u għalhekk hemm bżonn li nirrikonoxxu u natu id-dritt tal-vot li dawn iċ-ċittadini li diġà jinsabu fit-territorju tagħna. U l-aħħar punt fuq dan il-kapitlu fuq iċ-ċittadinanza huwa dwar il-ħtieġa li hemm li nżidu eh, fit-test l-armonizzazzjoni ta' liġijiet li hemm fit-territorju tagħna dak li jitwildu fit-territorju Ewropej li jsiru wkoll ċittadini Ewropej. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna ma talabni ħadd iktar illi eh, jitkellem, issa nerġa' nagħti l mikrofonu lill-Onorevoli Nagik, forsi jixtieq xi kummenta fuq dak illi għadna kif smajna. Iva, grazzi ħafna, grazzi l shadow Rapporteurs għal l-informazzjoni illi tawna. Jiena nafu li dawn il-pożizzjonijiet se jkunu espressi wkoll permezz ta' emendi Din hija kwestjoni sensittiva ħafna u aħna u jena nifem illi hemm ħafna affarijiet illi ma ġewx inklużi f'dan ir-rapport minħabba uh, eh, il-tul il tul tar rapport kien hemm limitu. U anki għaliex hemm ħafna rapporti tal-Parlament li jindirizzaw dawn is-suġġetti b'mod aktar dirett jekk għanna niprofaw ninkludu kollox dan il-rapport, wis nibza illi se jiddajjef fuq dawk is-suġġetti illi huma strettament relatati ma, ma dan il-rapport, il per eżempju, id-drittijiet ta' tfal, aħna Eh, naraw illi id-drittijiet ta' tfal qegħdin nisħu fuqhom ħafna u aħna rridu illi drittijiet tagħhom ikunu msemmija anki meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni imma mhux biss. Naqbel iva illi forsi nistaw najdu aktar dwar drittijiet ta' minoranzi li però huma imsemmijin frapporti oħrajn ukoll. Naqbel li huma importanti id-drittijiet tal-immigranti u tar-refuġati u xaħat hawnhekk semma punt interessanti dwar il-rilokazzjoni ta' l-immigranti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Imma il- id-drittijiet tal-immigranti xnajdu dwarhom għandhom drittijiet fondamentali wkoll nafu li fil-Ġermanja, pereżempju eżempju, et eh, eh, teħdu deċiżjonijiet li gvern jista' jgħid lill immigrant fejn għandu jmur jekk il-gvern se jagħti l-flus kif nistaw namlu rilokazzjoni fl-Europa jekk il-pajjiżi ma jkunux pajjiżi li il-migranti irridu jmorru fihom u dan huwa dritt fondamentali wkoll tal-immigranti. għalfejn irridu nimponu fuq il-pajjiżi jekk l-immigranti ma jkunux irridu jmorru emmek. Naħseb illi fil-laqat li jmiss se nkomplu niddiskutu dawn l-affarijiet u anki tistaw eh, u l-emendi u anki fil-plenarja naħseb se niddiskutuhom dawn l-affarijiet. Għalhekk għal darbohra nista' ngħidilkom illi sa 16 ta' Settembru f'nofsinhar tistgħu u l-emendi tagħkom u fil laqa li mes ġifir fit-12 jew fit-13 ta' wara 13 ta' ottubru ikonna il-laqa ta' konċiljazzjoni fuq l-emendi. Grazzi ħafna kif għattilkom fakkarkom u jiena sen fakkarkom l-iskadenza għall-emendi hija s-16 ta' settembru. Issa qegħdin f'sitwazzjoni ftit antipatka għaliex il-punt li mess suppost illi nibdew fil-ħamsa u mhux qabel. U il-problema hija li din hija kwistjoni importanti ħafna dwar liberalizzazzjoni fl-Ukrajina u ma nistawx nibdew għaliex hawn ħafna persuni li huma neqsin u għax stedinna il-Viċi Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ukrajina biex jingħaqad magħna hawnhekk illum uh, biex jiddiskuti dan is-suġġett magħna għalhekk jiena se nissospendi il-laqas għal ħamsa forsi eh, tistaw tiġu hawnhekk ftit qabel, eh, nkunu nistgħu nibdew ftit qabel ukoll, ma issa il-laqa hija sospiża. Colleagues, if you could just take... Kollegi, jekk joġobkom, sibu postkom għalix mżon li nibdew. Fil-ħamsa u nofs rridu nibdew il-votazzjoni. Issa se ngħaddi għal punt numru 5 fuq l-aġenda tagħna llum immess il-preżentazzjoni tar-rapport abbozz tar-rapport fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża ma' l-Ukrajina proposta leġislattiva li temenda regolament numru 539 ta' l-2001 dwar trasferiment eh, ta' l-Ukrajina fuq il-lista ta' pajjiżi fejn m'hemmx bżonn ta' viża. Illum is-Sinjura Gabriel li rapporter tal PPE se tippreżenta la bozz tar-rapport tagħha. Nilqa' ukoll fostna Sinjura Olina Zerkal li hija l-Viċi Ministru għall affarijiet Barranin għall-Integrazzjoni Ewropea fl-Ukrajina li aċċettat tiġi hawnhekk taġġorna l-Kumitat tagħna fuq id-dialogu eh, bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea. Għal nerġa' ngħidilkom li aħna se nivotaw fil-ħamsa u nofs li imma najdilkom li għal kemmu huwa punt importanti naf jekk joġobkom sommu il-kommenti ta'kom fil-qosor għaliex irridu nalqu fil-ħin. Issa nagħti il-mikrofonu l rapporter Signora Gabriel. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi, għalija huwa pjaċir illi napprezentalkom la bozz tal-rapport fuq liberalizzazzjoni tal-vizi ehm, bejn l ukrajina u l-Unjoni Ewropea. Jiena nixti nirringrazzja l-Soċjetà Ċivili, l-Awtoritajiet u l kommissjoni Ewropea għal kooperazzjoni eccellenti li kenna sa issa Waqt il-prezentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiena kont semmejt bosta punti dwar ir-rispett tal-kriterji tal-pjan ta' azzjoni għall-liberalizzazzjoni tal-viżi u il-koll sibna tweġiba soddisfaċenti għal-jom. L-ewel net jiena nishtiq infakkar li liberalizzazzjoni tal reġim tal-vizi eh, hija parti minn eh, sħubija li qiegħda tinħoloq bejn l-Ukrajina u l-Unjoni Ewropea. L-Ukrajina hija msieħeb ewlieni tal-Unjoni Ewropea fil- ehm, l-ftejim ta' assoċjazzjoni li firmajna f'Ġunju tal-2014 u ratifika mill-Verħovna Rada u l-Parlament Ewropew f'Settembru tal-2015 huwa sinjal qawwi u prova tal-aspirazzjonijiet tal-Ukrajina u tal-Unjoni Ewropea biex ehm, iqarbu l-pożizzjonijiet tagħhom fuq integrazzjoni ekonomika u eh, politika il-liberalizzazzjoni tal-viżi hija element konkret ta' dawn l-aspirazzjonijiet u tal-impenn favur il-paċi, stabilità u eh, eh, riforma lejn eh, valuri iktar Ewropej bżonn illi l-ċittadini tal-Ukrajna ikollhom eh, drittijiet akbar, drittijiet li jkunu jistgħu jgawduhom aħjar Għaldaqstant hemm bżonn li jkunu eżentati mill bżon tal-viza fl-Unjoni Ewropea għalhekk aħna nixtiequ li l-liberalizzazzjoni tal-viza ikun strument biex iwassal għal riformi diffiċli Um, għal fil-qasam tal-ġustizja u l-affarijiet interni, il-kriteri tal-pjantazzjoni għal dak li għandu xaqsam sigurtà tal-dokumenti ġestjoni tal-frontieri tal-immigrazzjoni, sigurtà l-ordni pubbliku u banki relazzjonijiet esterni u drittijiet tal-bniedem ġew sodisfatti bħala rapporter jiena tajt attenzjoni partikolari lil dawn il-punti. L-ewwel nett il-ġlieda kontra il-korruzzjoni. Tliet istituzzjonijiet ewlenin inħolqu għal ġlieda kontra il-korruzzjoni. Il-Buro Nazzjonali kontra il-korruzzjoni, l-Uffiċċju li jaħdem kontra il-repressjoni, l-Aġenzija Nazzjonali għal Prevenzjoni tal-Korruzzjoni huma eh, operattivi issa Din l-aħħar Aġenzija għal Prevenzjoni tal-Korruzzjoni tikkonċentra fuq il-korruzzjoni politika l finanzjament tal-partiti politiċi se jkollha rwol ewlieni sabiex tagħti iktar fiduċja lill-persuni tal-Ukrajna jkollhom eh, iktar fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħhom stess u hemm ukoll id-dikjarazzjoni tal-assi tal-persuni eh, li huma involuti fil-politika fl-2016 riżorsi finanzjarji meħtieġa ġew allokati li dawn l-istituzzjonijiet il-ġodda. ir riski tal-migrazzjoni jiena irrid nisħa illi il-rata ta' refute għal-viza eh, għal ċittadini tal-Ukrajna lejn eh, biex jiġu l-Europa huwa inqas minn 2% u għal ritorn ta' immigranti pozizjoni irregolari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna hija fost aktar effiċjenti għaliex hemm iktar minn 80% dana juri li hemm kooperazzjoni eċċellenti u bekk edin naqsu xifti t riski tal-migrazzjoni jina nħedġeċ l-Ukrajina biex tkompli taħdem biex ikollhom passaport biometriku u anki da kollu li għandu xaqsam mal vjaġġar ta' ċittadini tal-Ukrajina minar viza lejn l-Unjoni Ewropea. Irridu nġildu u kol kontra traffikar tal-bnedmin u ġlieda kontra il-kriminalità organizzata u dan iwassanni għal kwistjoni ta' sigurtà il-konnessjoni tal-punti ta' fuq il-frontiera mal-databases hija xi ħaġa li saret u issa wasanna fil-fażi finali fil-konklużjoni ta' ftehim ta' strateġiku operattiv bejn l-Europol u l-Ukrajina l-isforzi illi għamlet l-Ukrajina fil-kontest tal-pjantazzjoni għal liberalizzazzjoni tal-viza irrit jitumplaw jiġi konfermat ftul iż-żmien huwa imperattiv li kriterji li waslu biex aħna nikkompletaw il-pjantazzjoni jibqgħu rispettati ma jkun hemm ebda pass lura fosthom l-istituzzjonijiet u l-mekkaniżmi li nħolqu għal ġlieda kontra l-korruzzjoni irridu jkomplu jingħataw budget suffiċjenti u impenn politiku sħiħ Aħna diġà għandna l-istrumenti għal dan kollu biex nikkonkludi jiena nistiden ġa minn issa il-membri tal-Kumitat Libe biex jappoġġaw dan la abbozz tar-rapport u bekk jikkonfermaw il-prinċipju li skontu il-pajjiżi kollha li jissodisfaw il-kriterji kollha jistgħu igawdu mill-liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viżi mir-rispett ta' dan il-metodu eh, hemm eh, kredibilità tal-Unjoni Ewropea illi eh, edha imwizna miegħu dan huwa importanti anki għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ li xi darba jissieħbu fl-Unjoni Ewropea dan il-metodu jirrifletti jir rispetta l-istat ta' dritt u tal-prinċipju fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill kollegi kollha suġġerimenti tagħhom u għall-opinjonijiet tagħhom. Grazzi.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 huwa għalina importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea tirrispetta regoli prinċipji tagħha stess dan il-każ il-kriterji stabiliti u l-prekondizzjonijiet tal liberalizzazzjoni tal viza eh, ikun min ikun il-pajjiż. Il-liberalizzazzjoni tal viza mal-Ukrajina hija huwa pass politikant, eh, politiku u strateġiku importanti ħafna imma id-deċiżjonijiet iridu jkunu bbażati fuq kriterji eh, li ma jkunux politiċi bżonni li kunu seħħew u tieħdu u saru r-riformi meħtieġa mandux ikun hemm dewmin mhux meħtieġ għal liberalizzazzjoni tal-viża. Waħna nistgħu nappoġġaw din il-proposta fl-istess ħin l-Ukrajina huwa pajjiż li għandu popolazzjoni kbira u qed jiffaċċa sfidi kbar ekonomiċi u politiċi u anki problemi ta' kriminalità organizzata u korruzzjoni. Għalhekk huwa importanti li nkomplu naħdmu sabiex niżguraw li ċittadini Ewropej tagħna jistgħu wkoll jappoġġaw u jaqblu mal-liberalizzazzjoni ta' dan ir-reġim tal-viżi vera li ma tantxem tal-bit għal eh, viża minn ċittadini ta' l-Ukrajina. Thank you very much. Mr. Jezik. Thank you, Chair. Well, the European Commission... L-Onorevoli Jezek, il-Kommissjoni ikkonkludiet li l-Ukrajina edha ehm, tissodisfa il-kriterji kollha u rritnajdilkom ngħidilkom li qabel il-btala tas-sajf il-, -il kien hemm żjara ta' delegazzjoni mill-Alde fl-Ukrajina, kien hemm diskussjonijiet mal-President Poroshenko, mal- Ministru Klimkin u oħrajn u aħna żjar żorna wkoll punt taqsim tal-frontiera bejn l-Ukrajina u l-Polonja. U rajna hemmhekk kif l-awtoritajiet qegħdin iħejju ruhom għal liberalizzazzjoni tal-reġim tal-viżi minn dak li aħna rajna, wasanna għal l-istess konklużjoni li kienet waslet għalija il-Kummissjoni. Em, NGOs illi jishtiqu jaraw illi ikunem aktar implementazzjoni effettiva tal-ġlieda kontra il-korruzzjoni imma kollox ma kollox nistaw najdu illi aħna naqblu li għanda sir liberalizzazzjoni tal-reġim tal-viza u anki eh, li l-in minn semplifikazzjoni tal-vjaġġar lejn l-Unjoni Ewropeja rajna fl-Ukrajina li il-liberalizzazzjoni tal-reġim tal-viza se jħeġġeġ lil ċittadini tal-Ukrajina u ikun sinjal qawwi illi l-Unjoni Ewropea miex qed tabbanduna l-Ukrajina imma li l-Unjoni Ewropea qiegħda il tagħmel il-parti tagħha. Grazzi ħafna. Issa jiena senati il-mikrofonu l sinjura Zerkal biex tagħmel il-kontribut taħħa naħseb illi taf illi ma tanċanna ħin imma ħerqanin li nisimaw dak li għandha xtajdilna. Onorevoli President, membri tal-Parlament Ewropew għalija huwa pjaċir kbir li nkun hawnhekk magħkom illum u li għandi l-opportunità li ngħidilkom kelmtejn dwar it-tama li għandha l-Ukrajna li xi darba ikun hemm liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viża dan il pjan ta' azzjoni għal liberalizzazzjoni tal-viza sar roadmap għal riformi fl-Ukrajina fuq ma' differenti illi huma koperti mill azzjoni għal liberalizzazzjoni tal-viza. Nixtieq infakkarkom illi kienem 144 benchmark u illi kienem bżon ta' 400 pass biex dana jitlaħu. Sena li għaddit aħna s-sodisfajna ħafna mill-prerekwiziti u ħadna l-azzjoni meħtieġa biex niġildu kontra l-korruzzjoni. Madana kollu issa jina nishtiq najt kemtejn dwar il-kizbiet ewlenin illi għamilna sabiex uh, implementajna il-pjantazzjoni u liberalizzazzjoni tal-viza. Wieħed minnhom kien l-introduzzjoni tal-passaport biometriku u mill-bidu tal-2015 l-Ukrajina bdiet toħroġ passaporti eh, sikuri ħafna biometriċi. Issa hemm 1.7 miljun eh, passaport biometriku li nħarġu sissa u dan il-numru u ekvivalenti għal numru ta' viżi maħruġin mill-Unjoni Ewropea fl-istess perjodu dwar li falsifikar tal-passaporti eh, ilu ma jkunem passaport tal-Ukrajina li eh, nqabat li huwa falsifikat mill-2007 Minn dak iż-żmien aħna immodernizzajna il-sistema tal-migrazzjoni tagħna, ħloqna servizz ġdid u eh, immodernizzajna wkoll infrastruttura ta' l-IT u eh, għanna personal imħarreċ ħafna dawn l-sforzi kollha waslu għall-implementazzjoni effettiva tal-ftehim ta' riammissjoni u għam semmi u koll fil-rapport il-punti taqsim tal-frontieri u koll għandhom tamir biometriku u dan huwa eh, konness mal-database ta' l-Interpol. in kolla kollha illi provaw jaqsmu l-frontiera li kienu mfittxija mill-Interpol inqabdu. Għandi dettalji ma mhux se naħli l-ħin hawnhekk il-kontrolli fuq il-frontieri eh, tjiebu ħafna qed isiru eh, pattulli wkoll fuq il-frontieri għajnuna legali hija motija blaħlas lil dak kollha li għandhom bżonn u anki ovvjament il dawk li jitolbu protezzjoni internazzjonali fil-27 ta' ġunju ġi firmat ftejn f'dan ir-rigward. finalizzajna ftejim mal għal kooperazzjoni ma' l-Europol u issa qed nistennew il-Konsens tal-Parlament Ewropew u l-approvazzjoni tal-Kunsill dwar il-ftehim ta' dan il-ftehim l-istrateġija fil-qassam ta' drittijiet tal-bniedem ġiet approvata fawissu li ta' sena li għaddiet u pjanta azzjoni rilevanti kien Eh, diġa fisseħ f'Novembru tal-2015 dawn iż-żewġ dokumenti ġew infassla f'kooperazzjoni mal-soċjetà ċivili u waħna eh, monitorjaw l-implementazzjoni tiegħu ta' kuljum ta' min isemmi ukoll l-emendi illi aħna għamilna fil-leġislazzjoni. Issa mhux possibbli li jkun hemm diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentament sesswali u identità sesswali dawn il-mizuri li seħħu fl-2015 u 16 huma issa riżultat tangibli ta' kif aħna fassanna ħloqna din il-politika il, li trawem trawwem il-tolleranza kooperazzjoni mill-qrib ma' l-imsieħba internazzjonali tagħna u soċjetà ċivili aħna ħloqna qafas restrittiv ħafna sabiex niġġieldu kontra il-korruzzjoni f'pajjiżna proċeduri ta' selezzjoni miftuħin u trasparenti ramu iktar fiduċa f'dawn l-entitajiet il-ġodda u l-personal. Dan l-appoċ u din il-fiduċa huma garanzija meħtieġa għall-indipendenza tagħhom. Mijiet ta' investigazzjonijiet illi huma dejjin kontrofiċjoli għal din membri tal-Parlament, imħalfin u prosekuturi nidejna il-sistema elettronika għal fil din is-sena fil-fatt kważi 40,000 ħaddiem mal-gvern uffiċjali tal- gvernijiet lokali se jkollhom jippubblikaw jagħmlu dikjarazzjoni tal-assi tagħhom. Fit-tieni fażi dan l-obbligu se jkopri lil kulħadd, ġifieri iktar minn 300.000 ħaddim mal-gvern ta' kull tip. Memx preċedent simili fid-dinja. Jiena nirringrazzja lil Maria Gabriel għal l-evalwazzjoni pozittiva li għamlet ta' xogħol li aħna għamilna u nittama illi intom se tieħdu d-deċiżjoni li hemm bżonn li tieħdu u tappoġġaw l ukraina fit-triq li qabdet lejn aktar riformi. Jiena kont tassew kuntenta li nkun hawnhekk magħkom u stajt niddiskuti da' suġġett magħkom hawnhekk illum. Uh, grazzi ħafna u grazzi tal-li ġejt teħu sem fid-diskussjoni tagħna. Issa nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tal xi ħaġa fuq dan le. Grazzi, il-presidenza slovakka forsi? Le. Ah, tajjeb. Għanna membri li jishti u jikontribuixu għal diskussjoni? Le. Okay, so I'm going back to the rep. Ah, oh, Mr. Bernie, yes, please. Mr. Bernie. Grazie. Nishtiq li ringrazzja Maria Gabriel ta' rapport taħħa. Nħoss li għu importanti li konna l-informazzjoni kolla. Unafu illi il-kondizjoniet kolla ġew rispettati u eh, fizmin fil-futur rips se se prezentaw l-emendi u nippermettu illi l-Ukrajna jkolla liberazzjoni tal viza U dan huwa punt importanti għax is-soċjetà għandha tifhem li aħna qed nikkoperaw kemm min-naħa Ewropea kif ukoll dik Ukrajina. U naħseb li dan huwa anki importanti biex inkunu nistgħu nħaffu riformi u bekk inkomplu nibnu l-fiduċa bejn l-Unjoni Ewropea u il- l-Ukrajna. Signora Gomes, nixtieq nirringrazzja l Marja Gabriel, rapporter ta' rapport detaljat li tatna. U jina nixtieq najtu koll li nappoġġa konklużjonijiet u anki l-punt li għamlet li aħna bżon waslu għal rizultatu irridu waslu għal rizultati fuq dak li wedna. Wed u naħseb li politikament u strategikament se jkun importanti ħafna li għal-rizultati ma' mal-Ukrajna wara l-ħidma kollha li għamilna. Grazie, grazie ħafna. Nitlob issa l signora Gabriel tala ta diskussjoni kommenta fuq dak li semat Sempliciment irrit nirringrazzja li kollegi kollha li parteċipaw fid-diskussjoni bħal Viċi Ministru naħseb illi il-messaġġ li qegħdin nibatu huwa qawwi ħafna għaliex meta nitkellmu dwar il-viża, nitkellmu dwar ċittadini, ċittadini tal-Ukrajina, għalhekk ejjew ħalli nkomplu b'dan il-proċess sabiex nagħtuhom dak illi jixtiequ li ilhom. Thank you very much. Grazie. Nixtieq issa ninforma il-membri li l-iskadenza għall-emendi Eja, l-15 ta' settembru fl-offsenar. Grazzi. Issa t-leġġa nagħmel sospensjoni oħra għal ftit minuti sakemm ninġabru għal vot illi e jsir fil-5 nofs. Puntuali, grazzi. Ladies and gentlemen, could you please check again that you have your... Signori, eh, verifikaw li għandkom il-karti tal-vot uh, ma'kom, għax se se nibdew is-sessjoni tal-votazzjonijiet. Right, ladies and gentlemen, uh, we will start our votes. Um, uh, colleagues, the first vote is the legislative proposal amending... Mela, il-proposta biex namendaw il-regolament 593 biex Georgia sir parti mill-pajizi eh, li visa free. Signora Gabriel, titkellem il-li għal-rapporter, mela nibdow il-vot. Il-votazzjoni, grazzi. Mela, l unnet L-emenda numru 3. U erba. Illi għed nivotaw fl-imkien. Nivotaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. ma ditx. Issa menda numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx. Emenda numru 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ, l-emenda sebar, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruħa. Maddiċ, emenda numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Maddiċ, ċittazzjoniet u premessi. L-emenda numru 1 ċitazzjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddit. Emenda 2. Citazzjoni 3B in you. Maddiċ. U issa, premessa tlita emenda dizza, votazzjoni miftuħa. SND għandhom wieħed żejjed. Għandna għandna wis soċjalisti. Wieħed żejjed. Mela nitlobkom tiżeżistu tentazzjoni li tibutaw. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa l-votazzjoni fuq il-test kif ġi mibdul, votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, il-votazzjoni fuq tutta negozjati u fuq il-kompożizzjoni tal-tim ta' negozjar. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddit. ċabċib. Issa għaddu għattini votazzjoni. Signora Holmajer. Jena xtaqt. Nati opinjoni fuq l-IPP, aħna jidispieċina najdu illi ma stajniex, ma kiex possibli nistennew sa' kem il-Kosovo jistorisfa l-kriteri kolla. Nħoss li huwa neċessarju, pero bħal pajjiżi oħrajn irrit jirrispetta il-kondizjoni tkollu, ma jistax ikollu double standards. E Soltu nivotaw wara li kriteri kolla jkunu soddisfatti. Aħna jiddispjaċina illi dana ma sarx, ma seħx għal Kosovo. U aħna fl-IPP nishtiqu nistennew sa' kemm il-kondizjoni tkollha jiġu soddisfatti. U aħna xtaqna illi nisospendu dan il-votazzjoni għal 15 għax għanna għanna visa liberalizations zoħrajn ma' Turkija u, u l-standards għalek għedin standards għax jow għed jisur jisolisfom jow le. U fil-Kosovo ma ġewx soddisfatti u ħasra li għed li votaw l-lum Jekk jiġu soddisfatti għabel plenarja u bat mbagħad l-istonni nivutaw. Irridu nivutaw e skont l-opinjoni tal-presidenza, skont ir-regoli kien li aħna, jekk hemm oġġezzjonijiet għall agenda kif inija publikata, għandhom isiru dawn oġġezzjonijiet meta tinħarax l agenda u ma kien l-erda oġġezzjoni minn naħataħat ħadd il-lejla u daw jinkludu anki sessjoni tal-vot id-dispieċini najt illi sakem ma tkunx il-volontà ta' kulħadd jena id-dispieċini najt imma l-agenda rridu nimxu beha, rridu nkomplu beha. Jena lest nisma jekkaw xaħat ieħor jixti joġġezzjona din il-proposta tiegħek. Unbat naraw x'nistgħu nagħmlu. Signora Sippel. iva grazzi, jiena l-onet kontenta ħafna illi kwalunkwe bidla fuq l-agenda għanda sir skont ir-regoli ta' proċedura. <clears throat> U din setat ġiet imħabbra formalment il-ġimma li għaddit jew anki fil-biru ta' din il-laqqa u dan ma ġarax. U jiena nistaqsi, x'ġara minn tlieta ta' eh, ta' warlof senar jew minn nar il-ġimma eh, illi eh, din il-bidla. U bat nishtiq li kommenta anki t-tini punt. Naturalment, il-liberalizzazzjoni tal-viva mal-Kosova mux se tibda qabel ma jiġu soddisfatti il-kriteri kollha. E, u uh, seta tal-awla illi morru fil-plenarja jekk il-kondizjonijiet e, jiġu soddisfatti. U U hija pożizzjoni tal-grupp tiegħi li ma li ma poġwix fuq l-aġenda qabel ma jiġu soddisfatti il kondizzjonijiet però llum nistgħu nivvotaw. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa lill-kap tal-kumitat. Jiena diġà kont e, ħabbart lill kap tal-kumitat e, nar il-ħamis u ma ġitx e, imħabbra din il-ġimgħa din il-notizja. Inti tifhem, Sinjora Holmajer, il jina qed naħdem għabbażi ta' agenda u jina nati opportunità propju għal dawni raġunijiet li għandu kemm xi problema punt fuq l-agenda naturalment huma liberi e għajmuwa u jista' jkollhom eh, dibattitu e, qabel eh, ma tiġi fissata l-agenda, però la, la darba l-agenda ssir parti mis-sessjoni u nibdew is-sessjoni naħseb illi e, huwa eh, diffiċli ħafna li tinbidel nifem eh, l-argumenti tijak. Jistaw anki kunu tajbin l-argumenti, pero ma nistax namel ruling minna ħati tiegħi. Jena naħseb illi sej kolli nkompli bl-agenda un nitlob skuza eh, pero se jkolli nkompli bil-votazzjoni, jidispjaċini, imma dan huwa rispetta regoli. U f'dan il-sens jina qed nagħti ruling fl-istess ħin ukoll. <clears throat> mela, nivutaw <clears throat> dan huwa l-aħħar vot għallum ukoll. Li nemendaw regolament 539 Eh, biex nitrasferixxu l-Kosovo eh, fil-lista ta' visa free. Signora Fajon, tixtieq ta' xi ħaġa iva nixtieq ngħid bħala rapporter illi dan huwa vot dinja votazzjoni importanti ħafna, aħna qed nibagħtu messaġġ qawwi ħafna lil Messiko, lil Kosovo li aħna seri ħafna li qed nadhom bis-serjetà u nixtieq nitlob lill-awtoritajiet tal-Kosovo jisodisfaw l-aħħar kondizzjonijiet biex bekk inkunu nistaw natu il- uh, il libera. Imma l-lum għanna l-kondizjonijiet kolla u jista' jkollna l-votazzjoni u aħna, specialment għazzaza, żaża aħna fil eh, li bedejem napoġaw il-visa free travel. U nitlop li l-kollegi appoġaw din l-inizjativa. Eh, uh, Grazie. Mela naddu għal-votazzjoni immedjatament. L-għonnet l-emendi 1 u 2 li huma żewġ emendi identiċi. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Rġajtu soċjalisti, għandkom uh, votazzjoni wahda iktar. Eh, waqt il-votazzjoni nitlobkom ma, ma zidux nis. Mela votazzjoni miftuħa il-votazzjoni marruqa. Ma għaddiċ. Issa għaddu għal-artikoli. L-għonet l-artikolu 1, paragrafu 1, il-parti introduttiva. Emenda numru 10, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għaddit. Le, jikorriġiruħu l-President ma ddiċ. Mela issa għaddu għall-artikolu 1, paragrafu 1. Emenda 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għal għal Maddiċ. Issa na ċitazzjoni 2A ġdida, emenda numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ ċitazzjoni 2 B ġdida eh, emenda numru 4 il-votazzjoni eh, miftuħa. Wata Votazzjoni Ma Maddiċ. Issa ċitazzjoni erba, menda numru 5, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Ma Maddiċ. Il-emenda numru 6, recital numru 2, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Er, premessa numru tlieta, emenda seba. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. U jistana l-emenda numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma diċ. U għamenda numru 9, premessa numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma diċ. Issa l-votazzjoni fuq il-test kif ġi mibdur, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. U il-votazzjoni fuq il-ftuħ tal-negozjati inter istituzzjonali u anki fuq il-kompożizzjoni tal team ta' negozjar, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni manuqa. Ma deċ. Għanna bżon ta' maġġoranza assoluta. Iva, grazie ħafna, sinjuri, e, bekna l-sessjoni tal-votazzjonijiet. Just before you leave, uh, any other business? Qabel ma titilqu hemm xi A u B m'għandniex il-laqat li jmissu fit-8 ta' Settembru fit-3 ta' nofsinhar fi Brussel u fit-12 ta' Settembru fis-7 ta' flaxija sal-10 fi Strasbourg il-laqa speċjali li se seħ eh, nhar it-tnejn. Grazzi, eh, sessjoni magħluqa.